Manija kien hemm iktar minn 3.000 ruħ biex jipprotestaw kontra da biex jitolbu il-drittijiet tal-minoranza Ungeriża jiġu rispettati. Issa kellim ieħor għal minuta. President.